Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Signori, nistaw nibdew il-laqa tagħna. Illum, għal wara nofsinhar se jkollna diskussjoni fuq il-pakkett tal-ekonomija ċirkolari. Fuq l-aġenda tagħna għandna ħafna punti minn 8 sa 11 fil-fatt, niproponi li nitrattaw kollox f'daqqa u nistgħu nibdew il-konsiderazzjoni tagħna fuq l-emendi. Naddu l-kelma l-rapporter biex ittina stampa ċara tal-emendi. U rapporter tgħidilna wkoll x'taħseb. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha għal prezentazzjoni tal-emendi. Ġew preżentati numru ġmilu 1693 fl-erba direttivi 1100 għal direttiva tal-iskart. Però eh, din hija l-direttiva qafas dik ewlenija. Kolli ngħid, però li nixtieq nirringrazzja l-kollegi għaliex dan juri attenzjoni partikolari fil-konfront ta' dan il-file. File importanti. Ġifiri tressiq ta' dawn l-emendi turih dan. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-kollegi li qegħdin jaħdmu bħala shadows fuq dan il-file. Grazzi għall-atmosfera kostruttiva eh, ħafna nittama li din itkompli għal-bqija tax xogħol għaliex baqanna ħafna x'namlu, ħafna xogħol intensiv, anki għaliex lan ta' kulħadd huwa dak li naslu għal pożizzjoni fejn ikun hemm konsensus kemm jista' jkun wiesa, nittama li jkollna mandat b'saħħtu qudiem il-Kunsill għaliex mixnijat ta' dawn l-aħħar ġimgħat jidher li fil-Kunsill għedin jħorġu ċerti pozizjonijiet minnaħa ta' pajizi bħafna virtwijiet eh, li jixtiequ jirrevedu l-proposta tal-Kommissjoni, speċjalment fuq punti sensittivi bħat targets il-metodoloġija tal-kalkolu u r-rekwiżiti minimi fuq il-kwistjoni tal-responsabilità tal-produttur. Però, issa, l-emendi. Anke minn din il-perspettiva, sodisfatta ħafna jena, għaliex il-kollegi inkludew ħafna kunċetti mir-rapport li prezentajt jiena u f'ċerti każijiet il-proposti tiegħi ġew imsaħħin b'mod pożittiv, speċjalment b'rabta ma' żewġ miri li jiena inqis bħala essenzjali fil-pakket tal-ekonomija ċirkolari l ewwel nett it-tisħiħ tal-miżuri ta' prevenzjoni u mbagħad is tal-materja prima sekondarja. Nibda mit-tisħiħ tal-miżuri ta' prevenzjoni. Kif tafu l-prevenzjoni hija l-ewwel pass tal-ġerarkija tal-iskart. U rrid ngħidu ukoll li ħadd ma id-dubi tal-ġerarkija tal-iskart din tibqa' valida u fis-seħħ. Ġifier il-prevenzjoni l-ewwel pass il-kol kemm aħna nafu kemm hija importanti l-prevenzjoni, nafu wkoll fuq il-prevenzjoni l-proposta tal-Kummissjoni fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni tal-kollegi naħseb ukoll kienet daqsxejn fjakka. U l-emendi li ġew preżentati issa għandhom il-ħsieb li isaħħuha kif proponejt fir-rapport jiena wkoll ħafna emendi jitolbu l istati membri sforzi biex insaħħu l-produzzjoni u l-konsum ta' prodotti li jkunu dejjem aktar effeċenti mill-perspettiva tal-użu ta' rizorsi, ġifiri kunu reċiklabli, terġetu zam il-ġdid, jew issewwijom. Hemm żewġ punti oħrajn fuq il-prevenzjoni li huma dawk li għandhom x'jaqsmu ma l-iskart tal-baħar u tal-ikel. Minn din il-perspettiva naħseb li Nista' nkun sodisfatt tal ġew preżentati ħafna emendi il-gruppi kollha kważi preżentaw emendi kemm fuq l-iskart tal-baħar u l-ħela tal-ikel. Speċjalment naħseb li rridu nenfasizzaw hawnhekk l-emendi li ġew preżentati li għandhom il-ħsieb li tiddaħħal leġiżlazzjoni ċara li l-ikel li jkun baqa jiġi mod li xi ħadd ieħor xi ħaġa ma kinitx inkluża fir-rapport tiegħi, però naħseb li għandna nappoġġawha din. Nfakkar ukoll li kemm fuq e, l-iskart tal-baħar u l-ħela tal-ikel l-Unjoni diġa qed tappoġġa tnaqqis ta' 50% kemm tal-ħela tal-ikel kif ukoll l-iskart tal-baħar mill-impenni li daħlet għalihom brabta mal-SDGs. Ġifieri naħseb li qegħdin insegwu pożizzjoni li diġa ġiet infassla, imbagħad emendi oħrajn jaħdmu fuq iż-żewġ strumenti fundamentali biex nipprevjenu l-ħolqien tal-iskart u biex insaħħu simbjożi industrijali eh, brabta mal-end of waste, per eżempju. Se niddiskutu fix shadow meeting issa fil-ġimgħat li ġejjin responsabilità estiża tal-produttur. Anki hawnhekk ġew preżentati ħafna emendi Dan ikolli ngħidu xi kultant anki konfliġġenti bejnietom. Hawnhekk se jsir sforz biex jintlaħaq konsensus imqar minimu. Nikolli ngħid li bħala prinċipju ġenerali fuq responsabilità stiża tal-produtturi inkompli nisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm rekwiżiti minimi e kif mitlub mill-Kummissjoni, rekwiżiti minimi fuq livell Ewropew Ewropea għal din l-iskema. Din hija l-pożizzjoni tiegħi però fuq dan il-pont ġew ġew preżentati ħafna emendi. Irridu nippruvaw issa insibu punt komuni. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-parti marbuta mat-tisħiħ tas-suq tal-materja prima sekondarja hawnhekk nafu kemm huwa importanti dan is-suq għaliex nafu wkoll li għandna proposta biex ngħidlek formali ta' reviżjoni tad direttiva, però naħseb li l-mira politika jekk tra ambizzjuża ġifieri dik li eh, nifavorixxu tranzizzjoni lejn l-ekonomija ċirkolari, ġifieri dan is-suq huwa punt ċentrali. Huwa ċar ukoll il-prerekwiżiti biex ikollok suq tal-materja prima sekondarja huwa l-obbligatorjetà tal- tal tal-azla tal-iskart. Għaliex? Din hija ħaġa essenzjali biex dan is-suq ikun jista' jaħdem tajjeb. Minn din il-perspettiva, kuntenta ħafna li l-gruppi appoġġaw eh, kważi l-gruppi kollha. Eh, appoġġaw il-proposta tiegħi fir-rigward ta' tħassir ta' TEPS, eh, ġifir il-klawżol li fejn l-iskart mażul hija prevista biss jekk dan jagħmel sens ekonomikament eh, u skont is-sistema ġifieri. Din is-sistema spiss eh, favorixxiet ċerti derogi ġifieri kulħadd jirrikonoxxi li hemm bżonn immorru daqsxejn lil hinn din id-darba minn dak li hemm. Imbagħad emendi interessanti ġew preżentati wkoll fuq dan il-punt u jqisu wkoll il-problema tal-żoni fejn ma tantx hemm nies jgħixu. Dan huwa punt li ma konsidrajtx li però naħseb li huwa importanti ħafna. U importanti wkoll l-estensjoni tal-obbligi ta' ġbir għall iskart organiku. U jkolli ngħid li anke fuq dan il-punt hemm ħafna emendi li jaqblu ma dan ma' din l-ideja. Mbagħad punt essenzjali tal-miri tat-targets biex jiżdiedu l-kwantitajiet ta' materji primi sekondarji disponibbli fis-suq u li m'għandhomx eh, jintremew fuq il-miri eh, rrid nkun ċara. Jiena intenni eh, għannom tiegħi u tal-grupp sħiħ tal snd l-appoġġ sħiħ għal riżoluzzjoni Pitikajnen li ġiet ivvotata s-sena l-oħra mill-Parlament fejn jintalbu miri ċare ħafna 70% ta' riċiklaġġ u preparazzjoni għall-użu mill-ġdid sal-2030 tal-iskart tal-ibliet 80% tal-imballaġġ u 5% tarrimi fil-miżbliet, xaħġa ħaġa li qed irridu niddiskutu bejn ix-shadows. Se nkun ċara fuq hekk għaliex fuq dan mhux il-gruppi kollha preżentaw emendi, però nibqa' konvinta li l-pożizzjoni tal-Parlament ma tinbidilx minn sena l-oħra, nibqa' konvinta mill-fatt li dak li ġi maqbul u votat is-sena l-oħra jibqa' għalina punt attwali, punt tatluq attwali. Ħafna emendi ġew preżentati wkoll biex ikun hemm sub-targets għal preparazzjoni għall użu mill-ġdid dan kien suġġett li ma konsidrajċ, pero l-estan nitkellem ma' ma' shadows anke fuq affarijiet oħrajn bħal pereżempju reġenerazzjoni ta' żjut industrijali brabta mal-metodu ta' kalkolu u l-miri wkoll. Hemm din il-kwistjoni definizzjoni tal-metodi tal-kalkolu u hawnhekk intenni l-importanza li jkun hemm definizzjoni komuni l-ewwel net ta' skart urban. Imbagħad l-importanza li jkun hemm metodu wieħed ta' kalkolu bbażat fuq punt ta' kejl wieħed. Biex l-instaj jkolli ngħid li ġew preżentati ħafna ideat possibbli, sensiela infinita kważi. U ovvjament issa rridu nsibu eh, treq tan-nofs. Jien personalment naqbel li bħala punt ta' kejl ikollna dak il-punt l-eqreb għal punt fejn l-iskart jiġi riproċessat. Issa nixtieq nepreċiża ħaġa wkoll aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu u l-kollegi jafuħ tajjeb dan, anki shadows jafuħ tajjeb dan, qegħdin nitkellmu dwar l-iskart municipali, ġifiri seba' disa' fil-mija tal-iskart prodott fl-Unjoni Ewropea bħala total. Ovvjament, huwa importanti biex ngħaddu għall ekonomija ċirkolari huwa importanti li nikkonsidraw ukoll l-iskart industrijali u dak kummerċjali. Din l-idea eh, jaqblu magħha ħafna gruppi politiċi u għal daqstant jiena nista' intenni tal batija li nitlob il-Kommissjoni biex tħejjis l-2018 proposta li tqis dawn il-miri. Dawn huma wħud mill-punti li fuqhom ġew ippreżentati l-aktar emendi, però naħseb li huwa importanti issa li nifħu diskussjoni u nifhem il-kollegi x'inhu huma l-prijoritajiet tagħhom. Nibqa' konvinta però li ix-xogħol li tnieda huwa wieħed kostruttiv u konvinta wkoll li nistgħu naslu għal pożizzjoni soda min-naħa tal-Parlament b'mod li jkollna leġiżlazzjoni b'saħħitha. Grazzi. Issa nistgħu nibdew biex shadows tal-gruppi differenti. Karl-Heinz Lorenz għal PPE. Grazzi, President. Nixtieq nibda jiena. Billi nirringrazzja l-rapporter, Sinjura Bonafè, qed tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. Għaliex aħna rridu nikkonsidraw jekk Ux xira li konna dawn l-emendi kollha f'dan it-tip ta' rapport. U jekk għandu ikun hemm xi tip ta' proċedura ta' soluzzjoni. Però insomma u x'inhu l-emendi hemmhekk qegħdin. Kieku konna daqsxejn aktar attenti. Kien ikonna inqas però għaliex jekk inti tgħaddi l-emendi minn kompjuter eh, xi wħud minnhom simila ħafna. Aħna din nitkellmu dwar materja prima u materja prima li tista' tintuża mill-ġdid ħaġa prioritarja din forsi mhux għalina però prioritarja. Fl-Unjoni Ewropea hemm skarsità ta' dawn it-tip ta' materji primi it-tip ta' Roma ta' materja prima li neħtieġu ikunu f'pajjiżi li spiss ma tantx ikunu stabbli u ovvjament għal raġunijiet etiċi u anki ekonomiċi ikunu aħjar kif ikunu nistgħu nużaw mill-ġdid dawn il-materjali. B'xorta ħażina hemm kull tip ta' skart li xorta waħda jispiċċa fil-miżbliet. U ovvjament din mhix xi ħaġa li sem kuna nistaw insolvu għamillu malada fċerti pajizi dan realizzajnieħ u femnieħ, pero soddisfat li l-Kommissjoni għada qed twijet appoċ finanzjarju kontinwu. Għadin qasa l-issa għall-inċenerazzjoni u bil mizbliet sa' kemm nsibu soluzzjoni. Ovvjament, jekk inti tqis il-ġerarkija tal-iskart l-ewwel net, irridu nifmu u jinkont attiv eh, fil-politika tal-iskart li ħafna attiv f'dan il-qasam. Jekk intom tqisu l-leġislattiva tal-iskart xi kultant ma ġiex implementata kif nuxxira, per eżempju, pajjiżi mhux xi eh, eżemplari, ġifieri rridu naraw eh, dawn il-liġijiet xi direttivi għandhom aktar minn 22 sena wkoll, wasal li żmien li nagħmlu xi ħaġa. Wieħed mill-elementi jew l hija d-definizzjonijiet ħafna kollegi diġa għandhom xi ideat ukoll dwar x'nistgħu nagħmlu b'dawn id-definizzjonijiet naqsu l-kwoti pereżempju, però sakemm ma narawx eh, l-evalwazzjonijiet, il-kalkoli, eċetera, sakemm ma nagħmlux dan ix-xogħol kif nistgħu niproċedu. Ovvjament irridu nqisu l-proċessi ta' riċiklaġġ ukoll. Xi ħaġa importanti din. Ħafna mill-isforzi hemmhekk eh, huma xogħol l-industrija jekk nkunu daqsxejn aktar realistiċi. Eh, irridu nqogħdu attenti fli nifissaw kwoti ola minn dawk li qed tipproponi l-Kummissjoni u jiena wkoll inħeġġeġkom biex toqogħdu attenti. Naf li fil-Ġermanja hemm dawk li qegħdin jgħidu li il-kwoti għanna nħalluhom huma nifriżawhom, però mbagħad xi ngħidu dwar dawn il-kumpanniji innovattivi li qegħdin jaħdmu u jippreparaw lej sena 2020, 2030 ma naħsibx li dan huwa approċċ eh, għaqli il-prevenzjoni tal-iskart ukoll kif qalet ir rapporter huwa element importanti. Imbagħad il-pass li jmiss, il-reċiklaċ jew l-inċenerazzjoni, il level li jmiss tal-ġerarkija, dan mhux dejjem isir lanqas. Però naħseb li naqblu ma Sinjura Bonafè fuq il-ġerarkija, l-approċċ tagħha ġifirija, l-prevenzjoni tal-iskart huwa punt importanti ħafna. Anki l-ekonomija tal-ikel ukoll Mek għandhom ruol importanti xilabu l-materji primi u koll. Naħseb responsabilta tal-produttur tkun estiza u koll, dawn għandhom ikunu aktar responsabli. Verdu noqdu attenti u koll pero, xinnejdu per eżempju dwar frame tat tiqa tal-plastik jew inkella washing machine, ah, tkun titriċiklhom dawn. hemm kull tip ta' element li jkun parti mill-plastik mil u inti ma tistax bil-fors tuża xi ħaġa oħra flok dawn il-partijiet tal-plastik biex ġifri biex tirriċikla dawn l-affarijiet u anke jekk inqisu wkoll responsabilità akbar għall produttur Naħseb dan huwa affarijiet daqsxejn riskjużi, għaliex ovvjament dan jista' jagħmel pressjoni wkoll fuq il-kwoti ta' riċiklaġġ u naħseb li hawnhekk il-Kummissjoni eh, ma nafx se tagħmel se tiżviluppa roadmap il-Kummissjoni forsi jkun interessanti li naraw kif tista' tkun din ir-roadmap jiena favur ir-riċiklaġġ, però t-tip ta' kwalità ta' prodott li li kollok fl-axħar blazzar mux problema, pero bil-plastik għandek ċerti problemi. senjuri, eh, kullħat jista' jagħmel li jrid, però mingħajr il-plastik m'hemmx ħajja bażikament. Jek jekk intom tridu ċerta effiċjenza, eh, iva, l-kumpanniji bla dubju jistgħu jindirizzaw dawn ir-rekwiżiti, però xi ngħidu mbagħad jekk ikun hemm ċerti parts pereżempju li jsiru mill metal pereżempju. Ekkun hemm ċerti problemi fir-riċiklaġġ anke brabta mal-karburant użat imbagħad. Irridu naraw se nagħmlu dawn is-sostanzi differenti kollha wkoll. Naħseb li rridu nżammu moħna fuq dan il-punt ukoll. Jien għandi l idea tiegħi ovvjament dwar dan, però hemm nies oħrajn ukoll li jixtiequ jeskludu responsabilità tal-produttur u jien ma naqbilx ma' dan. Naħseb li rridu nqisu kollox nidħlu fid-dettall u mbagħad noħorġu b'xi b'xi Kompromess, pero xinu grazzi ħafna għal ħidma tijak, kien hemm ħafna shadows, ħafna laqata shadows, però grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Għalli sijar issa Grazzi jina u kol nishti nibda billi nirringrazzja il-rapporter nifriħila u ningrazzja minn qalbi. Verament turina li għanda dan is-suġġett għal qalba ħafna u fajl importanti ħafna veru li hemm wis emendi imma jiena għandi xnaħti hawnhekk għax jiena ressaqt numru kbir ukoll. Ma dan juri kollox jorina li huwa fajl importanti għal kulħadd waħda minna. Negozjati se jieħdu fit-tul, jiena se nkun warajk biex ngħinek hemm xi ħaġa li ma nistgħux narmu u hemm eh, nitilfuha u hija huwa l-ħin. Jekk lejdut li jiġi mill-Kunsill, il-fatt li jridu jipposponu l-iskadenzi tal-iskart. Dan kollu jinkwitana, jien naħseb li il-proposti l il proposti ġew studjati anki l-impatt tagħhom jien naħseb diġà ħlejna wisqin għall fatt li ġiet irtirata l-ewwel proposta. Issa jekk anki din il-proposta se naraw se ssib min jagħmilha l-intoppi tkun ħaġa verament negattiva. Pala gruppi politiċi qed innaqdbu għandna bżonn it-tranzizzjoni għall ekonomija ċirkolari għax huwa bżonn tal-ekonomija. Aħna niddependu kompletament fuq il-materja prima. Dawn qegħdin ikomplu jsiru skarsi. Ġifieri jisu m'għandniex alternattiva li hemm bżonn li nfittxu xi ħaġa differenti ekonomija ċirkolari li għanna neħdu għal qoddim, mux namlu l-bsaten fil-roti. Issa, f'ġunju jiena kondiġa diġa qed kif fl-opinjoni ta' għandu jizvolġi dan il-fajl, għamilna l-emendi skont kif naħsbu aħna, imma ma nafx jek tafux għadu ftit kmini għal-miliet. Aħna u kol għanna lista ta' regali x'nibatu lil Father Christmas. Imma fuq il-livell tal-ambizjoni, il dokument tal-2014, aħna naqblu mal-prevenzjoni, mal-metodu, l-levitar, l-iskart li jiġi li jiġi mifrut anki l-extended producer responsibility dawn l-iskemi għandhom jiġu ta' bil-fors. U għanna bżon em, verament naraw li kullħat ikun nitrattat bl-istess mod. Jekk il-miri huma ambizjużi, il-produtturi jkunu qegħdin jaqblu magħna. Fuq il mizbliet il mizbliet għandna naraw li jispiċċaw l-iskart li ma jiġix it-trattat mandux jispiċċa fil-mizbla. U l-Unjoni Ewropea mandiex ta', ta poġġa alternativa pallin. Jekk wieħed iqis l-emendi, jiena naħseb li nistgħu naqblu minn dak li qed. Imma fuq l-aħħar żewġ punti li se semmilkom naħseb se jkunu iktar joffruna problema. Għalhekk ħanerġa' ngħidilkom fejn nasbu li qegħdin hemm bżonn li l-istati membri kollha ikunu qegħdin jaqblu. U jiena nirreferi għall-emenda numru 1060. Kema kien hemm l-ebda kollega li bat emenda bħal din, imma aħna ma nistgħux nippermettu li l-materja prima għal 20 sen oħra tiġi ikun hemm ħela tagħha Jina naħseb li għanna ekspertiz bizzejiet, għanna bizzejiet esperienza werf em, li l-pajizi li għedin ftit lura jistaw jilħu dawk li għedin il-qoddim pala stati membri. Jinsa namel għal-mutija biex nikonvinċi l-kollegi li dan huwa possibli. Meta nitkellmu dwar l-anijiet għal rijus u il-reċiklaċ, il-direttiva għafas il-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid naħseb għandhom jitluġu artiklu wieħed għax jekk għandek prodott jew skart, jina naħseb dan nistgħu nixlu flimkien għax l-għana ħari huwa l-istess. L-emenda 958. Mira maquda ma tamiex sens fil-direttiva għafas għaxem hemm distinzjoni għal pakketti li jintużaw darba u dawk li jistaw jiġu riċiklati. Iġifiri, jekk se namlu naqdu għon f'mira wahda, nkunu għedin nħarsu lej figuri oljien ħafna u jekk inkunu għedin innaqsam l-importanza ta' direttiva. Ma nara lebda valur mizjut li ikonna mira għal pakketti waħda fuq il-livell Ewropew l-emenda wieħed tminja wieħed. Biex nala nixtieq ngħid li jiena ukoll nixtieq nara li l-leġiżlazzjoni tkun waħda ċari, ma tkunx eh, biss ġifieri tgħid xiri tisir. Aħna se naħdmu flimkien ma' r-rapporter b'mod kostruttiv sabiex ikonna dokument li ikun eh, il-Parlament kollu warajħa. Grazzi ħafna, Sur Demes Maker, Is-Sur Torvalds għall-Alde. Grazzi. Grazzi, President. Jena, mux eh, jiena nammetti li mhux soltu tiegħi li jena nfaħħar il-kollegi u ingrazzjom eh, dan huwa l-mod kif nagħmlu affarijiet id-Danimarka, ma hawnhekk se nagħmel eċċezzjoni. Sinjura Bonafè bħala rapporter verament il-mod kif aġixxiet, kif um, organizzat il-laqat tax tal-rapporters kienu verament tajbin, strutturati tajbin u anki um, il-ħlowa il u koll ta' din il-mara li poġit kollox fil-laqat. Iġifiri, kif intom tistaw tifmu Ikul ma qed ngħid huwa li aħna veru tim tajjeb ta' negozjaturi. Veru li hemm xi ftit opinjonijiet li huma differenti, anki l-personalitajiet huma diverġenti imma kif aħna diskutejna l-affarijiet sissa jagħti eżempju veru tajjeb ta' kif l-affarijiet ma jibqawx biss fuq il-level ta' ideoloġija jekk jirnexxina il-proċess inħalluh miftuħ għal xi xhur għal xi ftit xhur jiena naħseb se dokument verament qawwi tajjeb. Naħseb li jkun anki aħjar minn dak tal-kunsil għax il-kunsil għadhom qed ifetqu bejnietom. Ovvjament il-problemi hemm qegħdin. Aħna dejjem niltaqgħu ma' ċertu intoppi f'każijiet bħal dawn għax idu niddeċidu wkoll fuq liema livell aħna se noħorġu bil-leġiżlazzjoni. Ġifieri hawnhekk tradizzjonijiet ivarjaw fl-istati bej l-istati membri. Jekk nisemmu il-micromanagement, Mark semma il-miliet u Father Christmas aħna u koll fil-micromanagement nibnu xie eh, irti konna jisu xie Christmas tree imma naraw kif in e, naraw li il-fera differenti ta' siġra ikunu koll jistaw jaqbdu ma' xuxin. Mill-shadows, eh, minn kif jasbu shadows l-oħra, hemm ċertu ottimizmu em, responsabiltajiet u kol li edin em, jittieħdu. Imma, xorta rrit nsemmi għall-inqas problema waħda f'dan kollu. Is-Sinjura Marija tkellmet u fuq l-iskart ta' likel. Problema kbira din. Imma qed naraw pereżempju mill mil, uh, eh, kemmu kbir supermarket forsi skont il-kobor jiddeċidu li ekkux kollomx per eżempju 500.000 prodott jew 5.000 prodott. Skont il-kobor tal-ħanut u l-ammont ta' li kelli kollu jintrema fis supermarket verament u ammont ta' oli ħafna. Fil-Finlandja Kien hemm esperiment aħna rajna li f'ċertu postijiet jonqsu in-numru ta' varjetajiet ta' prodott. U rajna dan ġab inqas eh, ikel mormi. ġifiri naħseb li għawnek se jkonna eh, problema mal-supermarkets il-supermarkets il-kbar li ma joffrux eh, range kbira ta' prodotti. Il-supermarkets il-kbar sensibu hawnhekk min jieqfilna. Fil- fit-tim rajna li l-edejat bejn ix-shadow rapporters mhux dejjem kienu jaqblu l-edejat kollu jiddependi minn min fejn. Tkun ġej, jiena u Mark il-biraħ stess ma qbilniex fuq ċertu affarijiet għax tkellimna eh, fuq id-densità tal-popolazzjoni. Meta inti m'għandikx eh, popolazzjoni densa f'ċertu pajjiżi, il-problema mhix l-istess ta' meta għandek popolazzjoni ħafna ikbar aħna nisperaw li il-Sinjura Bonafè dejjem sezzomna fuq ponozzu bajna. Grazzi. Thank you very much. And now Mr. Uh, Juaristi Abauns for the good. Grazie, Presidente. Grazie. Jena Ma nistax nagħmel l-introduzzjoni bħal ma Sur sur Torvalds, allura intani dak li għamilt f'Ġunju ġifieri li l-ħidma tar-rapporter waslet din il-proposta jkollha ċerta ambizzjoni, ħaġa importanti għalina din. Eh, però dejjem ikun hemm marġini ta' titjib. bdan eh, rigward l-uffiċċju tiegħi ressa ċerti emendi nibdew mill-pont li ġestjoni tal-iskart għall-koalizzjoni tagħna hija importanti kemm fil-Pajjiż Basku kif ukoll f'dan il-Parlament u kif enfasizzajna brabta ma' dan il-pakket leġislattiv kwestjoni li nixtiequ nsemmu u li ma semmiċ hija l-pożizzjoni tagħna brabta mal-inċinerazzjoni ta' materjali riċiklabli. F'dan rigward lan tagħna huwa li nifokkaw l-ġeżizzjoni lejn il-projbizzjoni ta' din il-prassi. Xi ħaġa li twassal mbagħad biex ma jkunx hemm finanzjamenti għal inċenerament ħafna mill-emendi tagħna kienu maħsubin għal dan. Punt importanti ieħor huwa l-ġestjoni tal-iskart mhix biss kompetenza tal-Istati membri l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali wkoll għandhom kompetenza f'dan l-ambitu ma dawk li jnidu programmi ta' ġestjoni tal-iskart. Fl-emendi tagħna aħna xtaqna nenfasizzaw l-importanza għal kollaborazzjoni fuq livelli kollha għal daqstant li rikonoxximent effettiv tal-amministrazzjonijiet l-aktar riplejn iċ-ċittadini brabta ma' din il-kwestjoni. Brabta mbagħad ma' punti oħrajn li anqlu diskussjoni sissa naħsbu li hemm bżonn li jkun hemm metodu wieħed ta' kalkolu ta' statistika bħala perċentwali ċari u ambizzjużi ta' miri. B'mod li mhux biss ikun hemm armonizzazzjoni f'dan ir-rigward però anki biex ħadd ma jkun jista' eh, jimmanuvra b'mod li eh, li jiġi konformi mar regoli u anki brabta ma l-obbligatorjetà tal-iskart naħsbu li din id-direttiva ma tista tħalli l-ebda riskju jew possibilità li wieħed jiżgiċċa mir-regoli. Għaliex bekk biss jista' jkollna bidla fis-sistema li twassalna mbagħad tal-ekonomija ċirkolari li tkun reali. Eh, ma kollegi oħrajn aħna provajna nevitaw eh, li nirtiraw li jaffens. Hawnhekk nixtieq nisħaq għal darboħra fuq fu il-ġbir eh, selettiv u kol tal-iskar xi ħaġa importanti wkoll għall-miri taħna bħala punt ġenerali ta' importanza politika ngħidu wkoll hemm bżonn miri vinkolanti wkoll xi ħaġa li semmew eh, kollegi oħrajn inkluż ukoll miri parzjali sal-2025. Dawn huma importanti ħafna fl-opinjoni tagħna, speċjalment brabta mal iskart tal-ikel u l-iskart imbagħad u kontaminazzjoni tal-baħar ukoll jekk inqisu l-emendi preżentati u l-pożizzjonijiet mħadna s'issa ngħid ukoll li dan huwa tħassib komuni u allura rridu nisforzaw biex nisguraw li mill-aktar fis l-Istati membri jkollhom l-obbligu li irrażnu dan it-tip ta' skart. Imbagħad dwar ir-rimi tal-iskart hawnhekk nixtiequ ngħidu li lan hawnhekk għandu jkun li l-misbliet jispiċċaw gradwalment, mhux biss li dawn jiġifieri jitnaqsu. E, f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni il-Kommissjoni għandha ddaħħal mira addizzjonali brabta mal-kwantità totali ta' skart li jista' jiġi depożitat f'dawn il-miżbliet. Xi ħaġa kalkulata kilogramma għal kull persuna għal kull sena u dan jista' jgħin biex innaqsu l-kwantità totali ta' skart ġenerat kull sena u ikun inċentiv ukoll għal pajjiżi produtturi ta' ħafna skart. Qabel ma ntemm nixtieq insemmi bħala punt importanti li aħna provajna nenfasizzaw ukoll xi ħaġa li semmit ir-rapporter ukoll il-prevenzjoni. Eh, viżjoni komuni ovvjament nafu li dan il-punt huwa importanti Jiena nixtieq ngħid ukoll insemmi l darbohra l-importanza li niġġieldu eh, dan il-fenomenu fejn fejn xi ħaġa ma tibqax tajba wara ftit snin. Ir-responsabilità tal-produttur għandu testendi kol il-prodotti produtturi kollha u l-ekodizajn kol għal metarja prima sekondarja dawn ukoll huma punt importanti. U hawnhekk eh, bħal rapporter u kol li il-limitu minimu ikun jew ma jkunx insomma f'dan il-każ daqshekk minimu. Sinċerament naħseb li għalkemm il-volum tal- tal-emendi jfisser ħafna xogħol għat-tim li qed jaħdem fuq dan il file u d-dimna għandna test potenzjal kbir ħafna minna naqblu wkoll fuq ġmielu ta' punti u tim tiegħi se jaħdem b'mod li l-Parlament joħroġ eh, b'rapport ambizzjuż. Naf li l-Kummissjoni ma tantx tieħu gost li jkun hemm aktar ambizzjoni, però naħseb li għandna pakket leġislattiv li jista' jgħin biex naslu l-ekonomija tassew ċirkolari b'mod li nużaw ir-riżorsi tagħna b'mod intelligenti u sostenibbli. Grazzi. Thank you very much. And now for the Greens. Issa għal grupp tal-ħodor is-sur Um, il-Viċi President tagħna Sur Davor. Grazzi, President, jiena wkoll għannom tal um, għannom tas Sur Kleċ um, li mhux qiegħed magħna nixtieq li nirringrazzjaw għas-Sinjura Bonafè il-dokument huwa wieħed tajjeb iħadmet bisħieħ mhux se noqgħod nirrepeti dak li diġà smajna minnant il-kollegi imma bħala shadow rapporter tal-opinjoni għal pakket fil-komitat ITRE nishti naqsam ma'kom xi punti importanti li naraw huma importanti fil-komitat tagħna l ewwel nixtieq jiena nisħaq li jkun hemm konsistenza fil-pakket f'definizzjonijiet il-miri u l-inċentivi li kollha li nsemmu fil dokument Xi kultant naraw li il- eh, jiġu diskussi dawn il-sujġetti f'kumitati differenti u tajjeb li nkunu konsistenti. Punt importanti ieħor hija li inwessaw l-ambitu mill-iskart mid-djar u ninkludu li l-iskart industrijali meta nitkellmu fuq il-pakketti u dejjem ġifiri eh, skont il-miri u irridu għal ċertu skart um, li konna um, miri iktar wiesa, iktar eżigenti fuq l-istat fuq il-livell tal-istati membri u kol irridu inkunu iktar ċari minn dak li qed nistennu minn għandhom ngħidulhom x'nixtiequ hemm ukoll il-biowaste, il men il l iskart bio ukoll li hemm bżonn issir xi ħaġa ta' bil-fors li jinġabar. Monitoraġġ aħjar tal kif jaġixxu l-istati membri hija wkoll ħaġa importanti għax mhux import mhux biss iridu jkollna il- il-miri hemm bżonn mekkaniżmi tal-early warning u rridu wkoll attwali speċifika jekk ma jkunx hemm eh, eh, jekk ikun hemm nuqqas ta' konformità. Irridu naraw ukoll li l-iskart li jiġi miġbur mod separat eh, jiġi separat fil-fatt mhux biss ma jindbaċ fil-miżbla imma laqqas jiġi maħruq ma jindbaċ fl-inċineraturi jina, naħseb inkella jekk ma nagħmlux dan ma nkunux se ħu l-għaniet tal-Circular Economy Packet. Meta nitkellmu wkoll fuq l-inċentivi tal-materja prima sekondarja, din hija IPR eh, titħol fl-iskemi tal-IPR ta' bil-fors u kumment iktar ġenerali huwa li hemm bżonn għall-pakkett kollu jkollna miżuri sabiex nużaw il-ġerarkija tal-iskart u ma nħallux miżuri li jidħlu fis-seħ li iżom mal-ġerarkija tal-iskart li għanna bħalissa din dan huwa il-lan il aħħari tal din l-ekonomija ċirkolari biex nieqfu mill-inċeneraturi u mill-mizbliet. dan il-riżultat taħħari huwa fejn irridu narsqu. Grazzi ħafna għal FTD is-Njur Pedicini. Grazzi, President. Jiena u kol. Jiena għatma dawk li ringrazzjaw il-Sinjura Bonafè, eh, bċa xol veru tajba. Jiena naħseb li għedin fitri it-tajba, naħseb sen komplu u kol naħdmu f'din il-vena, anki ma xedu rapporters. Jiena nishtiq nejt noqdu attenti fuq il-prevenzjoni, imma ma nireferix għal dokument li għedin nitkelmu fuqu dak li il-dokument li ħarġ għat il-Komissjoni jien niftakar li meta aħna għamilna l-initiative report l-rapport ta' inizjattiva tagħna konna tkellimna li s-sussidji tal il-fuel il-fossil fuels ma, ma jkomplux. Edi nitkellmu fuq 500 biljun fis-sena. 5000 biljun fis-sena. Qed nitkellmu wkoll fuq il-prodotti derivati bħal plastik u meta dawn jirċivu l-inċentivi u l-flej il-flus il-pubbliku il flus il pubbliku il pubbliku dawn dejjem se jkollhom ċertu vantaġġi meta eh, nqabluha ma' xi plastik li huwa biodegradable jew inkella innovattiv. Ġifri dawn qatt ma jistgħu illeħqu ma dan il, f'dan il-kuntest ċirkolari li aħna nixtiequ naslu għalih. Għalhekk jiena nixtieq nifhem kif se jaħdmu dan l-affarijiet jekk il-Parlament għandu proposta b'din it-tema u votajna mod pożittiv għaliex il-Kummissjoni ma daħlitix il-proposta tagħna fil-dokument tagħha. Issa, mill-lider edin naqblu edin naqblu l-gruppi kollha fuqa Dwar id-definizzjonijiet naħseb li nistaw nsibu kompromess anki eh, li għanna l-lajnuna tal-ġurislingwis imma xi punti li xtaqt insemmi. il definizzjoni tal-rifjuti ġifri li nisseparaw l-industrijali u kummerċjali għax bqalissa qegħdin taħt kapa waħda. Huwa minnu li dawn il-kategoriji ma jitħlux fil-rifjuti tal-municipali fuq il-reċiklaċ aħna nishtiqu kiku li noqdu attenti li ma ndaħlux xi kunċett tal-rekupru tal-enerġija bil-fermentazzjoni li hija anaerobic. L'emissione di, di metano che come sappiamo un po' il eh, nafu li il mitejn huwa jagħmel iktar dannu meta nqablu mal-carbon dioxide l-emissjoni tiegħu. It-tieni punt tajjeb li nifavorixxu proċessi ta' kif jiġu fermentati ċertu composts. Tajjeb ġifiri dan jgħin ukoll l-artijiet jgħid. Hemm bżonn għalhekk ukoll il-noqogħdu attenti ta' kif jiġi fuq il-backfilling irridu naraw xinuma dawk dak l-iskart li mhux ta' riskju biex jintuża wkoll għal raġunijiet ta' inġinieri issa il-punt numru 10 fuq l-iskart tal-ikel kulħadd qed jagħti ħafna importanza l dan il-kompromess qiegħed fuq fid-direzzjoni tajba anki jekk hawn minn ma jaqbilx mal-lingwaġġ għal eh, dwar il-ġerarkija tal-iskart. Ninsisti fuq pont, forsi eh, dan out of place imma hemmx studji li jgħidu li il-glajkos fej idumu għal 28 ġurnata ġifiri fitċiklu ċiklu ma jkunx jista jinżam. Naf li ġerarkija tal-iskart hija part, forma parti mill-proposta nispera li tinżam, imma irridu li l eskart tal-ikel jitnaqqas. Naħsbu li jitnaqqis ta' għandu jkun sal-2025 li innaqsu sa' 30% u Ovvjament sal-2020 irridu naraw li l-iskart organiku naslu għalih ukoll. Fuq il-bini u il-mod ta' kif nwaqqaw il-bini u forsi nerġaw nusa fuq il-bini ġdid irridu niżguraw li għal darboħra naraw għal deconstruction mhux demolition Jiena naħseb li sabiex indaħlu fl-spejjes hemm bżonn naraw kemm iqum ukoll il-karbon hawnhekk u naraw li jkun hemm Madame le rapporteur, mes chers collègues, la révision il-reviżjoni ta' erba direttivi meta nitkellmu fuq l-iskart l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa ċentrali għal din l-ekonomija ċirkolari li naqsu il-produzzjoni tal-iskart kulħadd jaqbel. Naraw li noħorġu ukoll l-enerġija minnhom kulħadd jaqbel ukoll fuq il-pakketti u il-marketing jien naħseb kulħadd jixtieq li jasal għal-linja iktar tajba, Sinjura Bonafè, inti verament illuminajtna, Sinjura imma il-proposti tal-emendi li għanna ta' dawn l-erba direttivi insibu xi problemi. Il-fat li għeddi nirrifjutaw li nimmorru għas sussidjarità Hemm ħafna eċċessi u kol għalek il-politika tal-leskart hija xi ħaġa li ma nixtiqux għax trid biss jisusu suq wieħed u koll il-problemi ta' sussidjerietà f'dan kollu, anki ta' natura pratika, distinzjoni bejn l-iskart kummerċjali u dak tal-ibliet, tad djar, għaraw ftit kemm għawnek kem jintrema karti. Dan huwa skart em, ta' kummerċjali jew inkella ta' pal, pal ta' djar. Ma' għawnek nistaw nejdu li huwa ta' natura kummerċjali dan huwa ukoll suġġett li jaqa' taħt responsabilità esklusiva tal-istati membri. Għalhekk hemm bżonn nitħattu fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà Euroactive il-gazzetta qalet li l-Ġermanja hija l-lesta li l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea tal-iskart ma tiċċati kasom l-atturi ekonomiċi għax dak li qed nissuġġerixxu mhux se jġib l-ebda riżultat. Fil-fatt, nafu li aħna neqirdu u mhux nirreċiklaw. Imma nistgħu nipproduċu l-enerġija Iġifiri, irridu naraw kif nirrikorru għal alternativi ta' produzzjoni ta' l-enerġija. il-kull pajjiż, kull reġjun irid isib l-istrateġija tiegħu mhux jersaq lej suq uniku imma jara kif is-sitwazzjoni tiegħu tmur għall aħjar Grazzi ħafna. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Grazzi, President. Jiena ninaqat mal-kollegi tiegħi biex ir-rapporter nifirħila fuq dan il-pakket tal-ekonomija ċirkolari għandi xi kummenti. Kumment prinċipali meta nitkellmu fuq dan il-dossier, ma rridu noqogħdu attenti li mhux naġlu iż-żejjed tajjeb li naġlu ma mhux iż-żejjed, irridu nikkonsidraw il-proposti fuq il-, -proposti, il l-iskart u l-ħela tal-ikel verament huwa pont importanti. Rridu nqisu li dan din il-ħela s-sir minn mindu jiġi prodott eh, tiġi prodotta xi ħaġa sakemm sanant il-konsumatur. Nixtieq ukoll ngħidilkom li rridu nagħmlu distinzjoni tal bejn il-produzzjoni primarja, ġifiri bejn il-ħela, il ħela u il-telf eh, namlu u koll il-rabta mal-ġerarkija. Naraw kif nistaw, aħna nevitaw il-problemi, iġ naraw xinu eh, li kelli li huwa għal bnedmin jew inkella ċertu prodotti alimentari li morru iktar għall-annimali. Eh, u kol bejn il-produzzjoni tal-methane u l-kompost kif smajna noqodu attenti. Tuni pont il- aħna ġili jedna li ridu nikkanċellaw il- sotto sottoprodotti irridu noqogħdu attenti eżatt x'iridu ngħidu b'dan għax l-idea tivarja minn stat membru għal ieħor. Bżonn li l-dinja tan-negozju jkunu jafu eżattament fejn sejrin. It-tielet punt kif irridu mill-iskart oħra jekk irridu nkunu effiċjenti u ċari, hemm bżonn definizzjoni ċarissima, definizzjoni waħda biex l-interpretazzjoni ma dvarjax minn stat membru għall-ieħor. Anki li nkunu qegħdin nirkonoxxu eżattament l-istess affarijiet. Issa fuq il-kalkoli. Il-kalkoli mill-ewwel parti ta' meta jsir eh, diviżjoni tal-iskart. L-għażla tal-iskart Hawnhekk li noqogħdu attenti biex noqogħdu nkunu effiċjenti u naħsbu li din il-proposta hija waħda tajba. Noqogħdu attenti wkoll li ma, ma nofqux iż Fl-istati membri il-mod ta' kif jiġi separat l-iskart <laughs> ivarja ħafna u ma' proċeduri komplikati. Issa fuq definizzjoni tal-iskart il-definizzjoni tal- eh, eh, bil-kontrarju ta' dak li qal qabli meta nitkellmu fuq skart tal eh, mill ibliet tal mill-djar għalina naraw differenza anki meta nitkellmu dwar il-responsabiltajiet tal-kunsilli lokali taxxi ta' ċittadini mhux qegħdin hemm biex jissussidjaw dawn l-affarijiet u l-kumpanniji u eh, mhumiex adattati biex jagħmlu dan it-tip ta' separazzjoni tal-iskart. Grazzi ħafna. Grazzi sa' Signora Colleen Langen. Grazzi, Sur President. Kolli nammetti illi Tassew għanna l-xiex nir-ingrazzjaw l-rapporter, għalek kien antenni dak li għalu l-kelima oħra qabli. Grazzi għal-ħidma taħħa, musan qot intenni dak eh, li diġa intqal, pero nħoss li importanti u fil-fatina dwar dan ressaqt emenda dwar dan is-suġġett, appuntu huwa importanti illi l-Unjoni Ewropea billi hija dipendenti ħafna mill-prodotti li ġejn barra mill-Unjoni Ewropea trid tiżviluppa politika illi tqis dan l-impatt negattiv fuq l-ambjent minħabba l-importazzjonijiet. Irridu naqsu il-ħela u rridu naqsu kol l-iskart naraw eżattament kif ser nitrattawh. Kull prodott il-madux jintuża irrid ikun parti mill-proċess ta' produzzjoni. Aħna għandna pakket tal-iskart qed nitkellmu dwar is-sostenabilità tal-proċess ta' manifattura, iżda rridu wkoll inqisu l-aġir u l-imġiba tal-konsumaturi tagħna. Dan huwa importanti ġieħ Eh, ekonomija ċirkolari li tamel sensu li taħdem. Rigward imbagħad rekwiżiti sekundarji, huwa importanti li ma niksru ma morux kontra s-sovranità tal-Istati membri. Ma ninsewx li fl-Istati membri kull stat membru għandu l-mod tiegħu kif jorganizza u jitratta l-iskart. Dan huwa parti mill-prinċipju tas-sussidjarjetà. Jiġifieri ċerta karatteristiċi speċifiċi nazzjonali jridu jitqisu mingħajr ma eh, nimminaw il-miri Ewropej. Grazzi ħafna Sassur Caputo. Grazzi, Sur President. Jina nirkoll nirringrazzja l Simona għal ħidma bla eda u kostanti tagħha biċċa xogħol partikolarment komplikata kellha hekk illi trid titratta kważi 2000 emenda mhix biċċa xogħol faċli din. Nixtieq nevita li nqgħod nirrepeti dak li qalu kollega oħra qabli, però xorta waħda nixtieq nisħaq fuq ċerta aspetti. L-ewwel rigward il-miri. Jiena hekk naqbel bisħieħ mal-proposta ambizjuza ta' Simona għaliex fl-opinjoni tiegħi din tista' tibgħat messaġġ ċar u eh, li jiġifieri qed ngħaddu minn ekonomija lineari għal ekonomija ċirkolari. Naqbel ukoll mal-proposta illi il- liġijiet tal-istati membri jkunu iktar stretti biex bekk l-istati membri jirrispettaw dawn il-liġijiet u n-normi. Eh, rigward imbagħad il- produtturi, jina naħseb illi għawek eh, rigward il-produtturi hemm bżonn li nkunu aktar ambizzjużi, kina jiena t xi emendi fuq dan is-suġġett biex bekk ikun hemm rekwiżiti minimi ta' responsabilità. U dawn l-istess produtturi kollom jirrispettaw il-responsabiltajiet tagħhom relatati ma' l-obligi. Dan ifisser li aħna rridu nisħu fuq id-dizin, irridu ninċentivaw ukoll l-użu ta' materjali illi jippermettu illi l-użu mill-ġdid ta' dak il-prodott isir iktar faċli biex bekk innaqsu innaqsu ehm, l-użu ta' l-inċeneraturi u tal-miżbliet kemm jista' jkun possibbli. Fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn li nisħu fuq iktar monitoraġġ sabiex nikkoordinaw aħjar mal-Kummissjoni Ewropea anke meta wieħed iqis il il-ftit riżultati li kisbu il-programmi ta' prevenzjoni. Para minn hekk il-fact checking hija li jsir biss fl-aħħar tal-proċess tal-programm ta' prevenzjoni. Għandu jkun hemm għandu jsir fażi intermedjarja. Punti ieħor li nħossi li huwa importanti wkoll hija id-direttiva tal pakjar dwar il-materjali eh, biodegradabli. Dan ukoll eh, din ukoll jixir il iktar attenzjoni u importanti li aħna nużaw aktar dan it-tip ta' materjal u huwa importanti li eh, il-tikketti juru bitċar li ma tip ta' materjal qed jintuża. Rigward imbagħad il-ħela tal-ikel jiena wkoll ressaqċi emendi dwar dan is-suġġett anke meta wieħed iqis iż-żieda tal-faqar u l-obbligu morali li l-kol għandna li wassalna illi nevitaw il-ħela tal-ikel, partikolarment fil-kuntest ta' persuni li jinsabu f'ċerta diffikultà. Jiena nisħaq fuq kampanja ta' tqajjim ta' kuxjenza biex bekk ikun hemm inċentivi fiskali għal um, biex bekk il-servizzi ta' catering, etc. jirġaw jużaw, jgħatu, għans il-prodotti li ma jkunux intużaw, prodotti tal-ikel, il-organizzazzjoni ta' karita, etc. Eh, rigward umbat, wieħed mill-iktar suġġetti prinċipali Anzi, dan huwa wieħed mis-suġġetti l-iktar importanti na naħseb li aħna nistgħu niżviluppaw mod ta' għejxin ġdid differenti. U għalhekk hemm ħafna x-nistaw namlu ejja nagħmlu dan. Jiena mill-ġdid nawgra lil Simona u jiena nestilinina fil-ħidma tagħha. Grazzi ħafna. Mela, dawk kienu il-membri tal-Parlament Ewropew, issa nisimaw minnaħa tal-Kummissjoni biex naraw xini l-pozizjoni tal-Kummissjoni rigward dawn Eh, l-emendi u anka biex nisimaw xandhom xie jgħidulna wara dak li samaw propju l-lum stess, jek iġobkom. Grazzi, Sur President, jiena nixtieq nissiħab ma dawk kolla li ringrazzjaw lis sinjura Bonafè għal ħidma tagħha ħidma bla edha il ma tispiċċax u ma taqafx hawnhekk għaliex għatem ħafna xiri tisir nirringrazzja wkoll il-membri tal-Parlament Ewropew għal numru impressjonanti ta' ta' emendi illi eh, illi resqu. Jina nemmen illi dan huwa fajli huma tietu ħafna priorità aħna rajna l-emendi kollha u aħna kuntenti illi hemm kulħadd qed jaqbel għal approċċ aktar ambizzjuż biex innaqsu l skart jew aħjar għal politika li tagħmel aktar sens eh, relatata mal iskart L-idea tagħna hija illi nimxu niċċaqalqu l qudiem biex bekk nibdew naraw ir-riżultati kemm jista' jkun malajr. Dan l-iskop esprimi ħanka il-President Juncker u l-Kummissarju Sir Timmermans kif ukoll il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz. Jiena nawgura kull suċċess lil rapporter u li shadow rapporters u jiena m'għandix dubju li permezz tal-emendi tagħhom huma ser jinixxilhom jaslu għal kompromess biex bekk dan il-kompromess ikun jeżisti mhux biss fil-Parlament Ewropew ma eventwalment anke mal-Kunsill. Rigward il-livelli, eh, il-miri, il-livelli li għal-jom qed nimmiraw. Il-Kummissjoni hija tiħu approċ illi jaqat fil-imkien l-ambizjoni za fl-istess waqt il-fatti li nkunu realistiċi. U għalek n-permettu na ftit ta' żmien li xi stati membri biex ikunu jistaw il-ħu fl-istess waqt qed nissikkaw iċ-ċenturin qed nagħtu definizzjonijiet ċari ta' x'inhu skart għaliex bid-definizzjoni l-ġdida ta' skart ser nkunu qed inkopru forom oħra ta' skart. Eh, rigward il-kalkoli aħna għana lan illi niskuraw illi inkejlu dak li tassew jista' jiġi riċiklat. Jiġifieri l-istati membri kollha permezz ta' dawn il-bidliet, inkluż dawk l-istati membri illi diġà għandhom rati għolin ta' riċiklaċ, xorta jridu jagħmlu sforzi addizzjonali biex jiksbu il-miri li aħna qed nipproponu. Għalhekk qed ngħidu il pjan tagħna huwa wieħed ambizzjuż, però xorta waħda wieħed fattibbli. Meta wieħed iqis l-iskadenzi, qed naraw illi l emendi mixin fid-direzzjoni tajba, jiġifieri li mhux qed jippruvaw imorru oltre l-iskadenza tas-sena 2020. Però xi emendi jistaw jikomplikaw iktar is-sistema, eh, jista' jkun li naqsu ċertezza legali u jitfaw iktar pis amministrativ mingħajr ma jtejbu l-ġestjoni tal-iskart. U dan jista' jkun illi l-istati membri li m'għandhomx bżonn aktar żmien biex jilħu ċerta miri ħajqodu jitlajaw. Per esempio, immaġinaw stati membri li jenataw aktar żmien biex jilħu l-miri taħħom eh, tagħhom eh, u sakemm qed tipprova tilħaq dawn il-miri jitpoġġew lek miri li huma aktar ambizzjuża, ħata aktar tard, iktar lura. U Għalek, aħna jekk eh, naraw l-istati membri ma jkunx qed jieħdu azzjoni fil-waqt, għandna ċerta ehm, ċerta sanzjonijiet relatati mal-ksur. Issa, rigward ir-rapportar relatat ma' riċiklaċ, eh, rridu nimplementaw sistema li hija fattibbli u li tippermettilna li kunem rekordjar tal-reċiklaċ fil- fil-output tiegħu. F'xi bnadi din tista' tagħmel sens iżda fi bnadi oħra le. Minn banda Iva rridu naraw xidħol fil-faċilità tal-riċiklaġġ. Imma jista' jkun li jkollok ċerta skart imħallat u allura jkun diffiċli illi dan tqisu. Per eżempju, appuntu minħabba dan it-taħlit ta' skart u anka meta tkun qed titkejlu jista' jkun hemm xi żbali wkoll. Rigward il-firxa ta' miri ġodda relatata ma' pereżempju skart rittimu, il-ħela tal-ikel, l-inċenerazzjoni, eccetera. Jekk dawn il-miri jridu jaħdmu kull mira fil-fatt trid issirilha valutazzjoni tal-impatt. u mbagħad abbażi tal-valutazzjoni tal-impatt nkunu nistgħu naraw jekk inkunux nistaw nitkomplu b'dawk il-miri jew le. Għalhekk aħna nipproponu li niffukaw fuq dawk il-miri li diġà ġew proposti u li naħdmu fuq oħrajn ġodda bħalsa realistika u namlu ir-reviżjoni tal-klawsoli fis-sena 2024. Jiġifieri jekk aħna rridu jekk aħna rridu nistabilixxu miri ġodda, irid ikollna data li tista' toqgħod fuqha, pereżempju rigward il-ħela tal-ikel. Huwa assolutament meħtieġ li nagħmlu xi ħaġa dwar dan l-aspett, però il-fatt il-verità hi illi qatt m'għandniex biżejjed data dwar dan is-suġġett. Meta jkollha data fidejna, nerġgħu lura fuq dan is-suġġett minn hawn ftit ta' snin Eh, oħrajn, u mbagħad hemmhekk tkun tista' tistabilixxi ċerta miri għaqlin u li għamlu sens. Barra minn hekk irridu noqogħdu attenti wkoll meta nintroduċu eh, definizzjonijiet ġodda fid-direttiva għall-iskart tal-ikel. Il-valutazzjoni tal-impatt Eh, valutazzjoni tal-impatt u l-bidliet li kunu għat isiru jridu jmorru it-fit barra minnek innu tajna bċerta interess illi lan illi ikunem il-twessar tal-ambitu eh, kienem minn tkellem fuq dan il-sujġett anka tal-ġbir u separar tal-iskart dan huwa partikolarment importanti jiġifieri kollox irid jibda minn ġestjoni tal-iskart aqlija li tagħmel sens u kol li inqisu um, l-iskart sekundarju li ġej mill-industrija. Fl-istess waqt, però, nħossu illi ma nix nkunu daqshekk rigidi u li u nħossu illi xie eċezzjonijiet jistaw kunu eh, permessi li huwa importanti huwa li s-sistema tkun waħda effettiva. Jiena m'għandix evidenza illi qed ikun hemm xi tip ta' abbuż ta' dawn l-eċċezzjonijiet. Jekk tafu bihom da jekk tafu b'xi abbuż ejdulna, però aħna jidrilna illi l-informazzjoni dwar l-għażla tal-iskart teżisti u tider illi qed wasal għal riżultati tajbin u ta' kwalità xi flessibilità trid tingħata wkoll rigward l-għażla ta' odot ekonomiċi fil-waqt li aħna nħossu li huma odot utli ta' politika ejja nevitaw li nkunu wis preskrittivi. Eh, uħut minnkom qed ikunu wis preskrittivi. L-istati membri jista' jkun li ma jkollhomx lan u l u, lanqas ix-xewqa illi jintroduċu l-odot ekonomiċi kollha. Għalek, ejja ikollna lista iżda ma ngħidux li l-istati membri li jridu jużaw l-odot kollha fl-istess waqt. Kien hemm ukoll emendi li talbu għal eh, iktar eh, responsabilità tal-produttur estiża li PR aħna naqblu dwar dan il-kunsil miex f'din id-direzzjoni u koll għalhekk ejja nsibu soluzzjonijiet li jistgħu jaħdmu għal kulħadd. il fat li ħafna saħu fuq l-PR iqawi l-qalbi. Fil-fatt, dinja waħda minn l-aqwa qodot tal-ekonomija ċirkolari, għalhekk hija insaħħuha biex bekk ikun hemm kundizzjonijiet l-istess għal kulħadd għal eh, l-użu ta' din l-odda biċċa odda daqshekk tajba. Matem aspetti oħrajn li huma relatati mal-ekonomija ċirkolari, però li morru lilin minn l-ambitu tal-direttiva għall-iskart, per eżempju dik tal-ħela ta' ikel. Għalix aħna għek qed nitrattaw l-iskart. Il-fatt li Iva jista' jkun skart dovut għal ħela ta' ikel, però hemmhekk jitlob li aħna nitrattaw il-katina tal-ikel kollha kemmi il-mbagħad il-kwistjoni tal- tal- tal-ħajja tal-prodotti. Din ukoll forsi eh, tista' tkun eh, kwistjoni komplikata illi ma taqax ta' din il-politika, ta' aktar taħt il-politika tal-prodotti, tal-ċirklu eh, tal-ħajja tal-prodotti. Punti ħor li qed ħassibna huma il-kompiti ġodda u l-ħafna uh, deadlines fuq il-Kummissjoni hemm dwar 10 li kollha jaqgħu sa jew kollha jiskadu qabel 2018 u dwar dan jiena nixtieq ngħid xi ħaġa rigward dak li qalu xi kollegi relatat ma' l-interpretazzjoni. Aħna inħossu illi jekk għanna inqattaw il-maġġor parti tal-ħin tagħna noqogħdu nħejju miri ġodda proposti legali ġodda għana naħseb illi ser, musser nifukaw bizzejet fuq l-implementazzjoni. L-implementazzjoni tista' tkun tedjanti ħafna. Iżda ma jistax ikun hemm progress jekk inti ma timplementax dak li għandek timplementa. Jiġifieri nifmu li hemm bżonn ta' ħin u ta' riżorsi anka għal fażi ta' implementazzjoni. U nħossu li eh, b'mod ġenerali kuntenti ħafna bil-livell ta' ambizzjoni, bil-spirtu ta' kooperazzjoni li hawn fostkom u jekk l-affarijiet jibqaw mixin b'dan il-mod, ħajkollna ftejm tajab ħafna fl-axħar. Il-ġdid nirringrazzja l-Sinjura Rapporter u e, ninkoraġġija illi taħdem b'mod illi naslu għal ftejm kemm jista' jkun malajr possibbli. Grazzi ħafna. Issa nistgħu nikkonkludu id-dibattitu billi naddi l-kelma lis-Sinjura Simona Bonafè. Grazzi, Sur President, jina nishtiq nirringrazzja l kollegi għal kontribut tagħhom li napprezza ħafna, kienu kontributi tan kostruttivi ħafna, kienu preċiżi wkoll. koll u memx dubju illi kemm jiena kif ukoll shadow rapporter se nkunu qed għom daw il-kommenti. Nista' ngħid illi hemm żewġ kelmiet illi issemmew ħafna illum. L-ewwel l-ambizzjoni u t-tieni ir-responsabilità. L-ambizzjoni illi il-Kummissjoni qed taqbel miegħu dan il-livell ta' ambizzjoni u dan jtini eh, pjaċir. Jiena nħoss li il-punt ta' tluq huwa punt tluq tajjeb Ovvjament, hemm ċerta elementi li rridu nirfinawhom u ħareġ ukoll biċċar illi l-kol kemm aħna nixtiequ ntejbu din il-proposta u naslu għan negozjati b'test li dwaru nistgħu naqblu aktar war li smajt anka dak li qalu l-kollegi, il-fatt li tkun ambizjuż ma jfissirx li ma tkunx pragmatiku, realistiku, għaliex il-miri kollha li qed nsemmu huma miri li jisqu fuq il-best practice li diġà teżisti li eh, b'ximot jew ieħor mhux mhumiex kunċetti ġodda. Walek aħna nixtiequ illi l-proposta aħarija tkun proposta ambizjuża iżda fl-istess waqt realistika. Il-kelma l-oħra li smajt ħafna hija il-kelma responsabilta. Anka wek, diversi uh, aspetti li aħna naqblu maħħom, nistanejt rigward l-obligi tal-azla tal eh, tal-iskart, mux memx daqseg distak li kullħat jaqbel fuq il-prevenzjoni, fuq kemm huwa importanti li l-prevenzjoni tkun l-ewwel pass fil-ġerarkija tal-iskart. E, illum saqna wkoll fuq l-importanza dwar l-importanza tal-eliminazzjoni u tnaqis tal-ħela tal-ikel e, hija mhux biss problema ekoloġika din imma anke problema morali. Ħarġu wkoll aspetti oħra u li fuqhom dawn l-aspetti mhux qed naqblu u hemm iktar opinjoni diverġenti fosthom pereżempju li PR, jina, dwar li PR tkellimt fil-bidu ta' diskors tiegħi, il-kummenti differenti li rċevejna bil-miktub u l-kummenti li smajt illum juruna biċċar li hemm opinjonijiet differenti l-istess dwar il-metodu ta' kif tikkalkola il-figuri dan ukoll jidirli illi huwa aspett illi mhux qed naqblu fuq u hemm xiktar xmeħet jgħamil, anka dwar eh, l-input li jintuża biex tkejjel, jġifir eżattament x'ser inkejlu. Rigward eh, id-definizzjoni u kol ta' l-iskart eh, mill-bliet fuq dan u kol mux qed naqblu, u għalek huwa tajjeb illi nibdew id-dibattitu anka li x'dinja definizzjoni ta' kunċett relattivament ġdid imma hekk kif għandna skart ehm, kummerċali u skart industrijali l-istess ħajkolna dak l-skart urban li nistgħu naslu wkoll. Mhux tabxejn smajt ħafna il-kelma responsabilta għaliex ħareġ biċ-ċar il-fatt illi kol kem aħna nħossu il-responsabilta illi għanna fidejna odda li tista' terġa' tniedi mhux biss l-aspett ekoloġiku iżda anke l-aspett industrijali. Barra minn hekk il-ħin hemm il-ħin ukoll li huwa estremament importanti. U dan huwa fattur illi jurina eh, kemm jurina x'inhuma l-import x'inhuma r-responsabiltajiet tagħna. Ta Fil-fatt, kienu l-istess partijiet interessati, iġifir l-NGOs, iżdanka trade unions, u il-managers, l-investituri stess, iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet il-koll. Kemm huma esprimew eh, il Eh, taġiċi fħin fuqtu għalek aħna dwar l-iskadenzi eh, ħanżommu xiftit idejna. Nitkellem ukoll dwar il-kritika li rċevejna. Jiena naqbel, per naqbel fuq eh, l-kem l-PR per jista' jikkontribwixxi għal kem tqajjem kuxenza fil-konsumatur, kemm il-konsumatur imur għal prodotti li huma sostenibbli ekoloġikament naqbel iġifiri ma dal-komment, naqbel ukoll illi fuq il-food waste, l-ħela tal-ikel, kulħadd jaqbel li trid eh, tiġi evitata din il-ħela, però hemm bżonn ukoll eh, li nkunu rigorużi u li noqogħdu attenti dwar il-miri li ser nistabilixxu. Mbagħad irċivejna u kol kritika rigward il-fatt li aħna ma isniex is-sussidjarjetà tal-Istati membri, jina nixtieq ngħid illi jekk is-sussidjarjetà qed twassal lil xi Stati membri illi jarmu design fil-mija tal-iskart fil-miżbliet beħsara kbira s-saħħa, allura eħe, aħna mhux ħan nibqgħu s sussidjarjetà tal-Istati Membri. Imma jekk is-sussidjarjetà tfisser illi ikollna biċċa leġiżlazzjoni ċara li tqis il puntat tal-Istati Membri u li permezz ta' investiment, permezz ta' għajnuna twassalhom jilħu il miri allura dak huwa mod intelligenti ta' kif wieħed interpreta il-kunċett ta' sussidjarjetà hemm suġġett ieħor ukoll li mhux qed naqbel xejn miegħu. Jiġifieri li l-opinjoni ta' dan it-tip mhux ser twassal għal edukazzju għal liħ ekonomiku. Forsi kienet problema tal-traduzzjoni. Aħna nidependu fuq l-importazzjoni tal-materja prima Hemm żewġ modi kif tkun kompetittiv eh, fix-xenarju globali l ewwel net tnaqqas il-prezz tal-ħidma u dan ma rridux. Imbagħad tista' wkoll itnaqqas l-ispejjeż tal-materja prima eh, tiffoka fuq it-teknoloġija u l-innovazzjoni affarijiet li nafu nagħmlu tajjeb id-dejta tgħidilna li mhux vera li dan il-pakkett ma jipproduċix benefiċċji ekonomiċi però parti benefiċċju għall-ambjent joħloq kondizzjoni tal-mudell ta' żvilupp ġdid wieħed li jwassal għal kwalità u stil ta' ixin aħjar. Ġifieri nofs xogħol qegħdin bħalissa. ba għandna ħafna x'namlu. Anki x-shadow rapporters eh, jaqblu jafuh dan. Rridu nkomplu, però naħseb li l klima hija tajba biex naslu għal kompromessi tajbejn. U ovvjament imbagħad ir-riżultat ta' din il-ħidma jiddependi fuq kulħadd. Naħseb kulħadd qiegħed jagħmel sforz anke bħala żmien ma tantx għandna żmien fil-fatt fiex naħdmu, issa nawguraw li anke l-Kunsill jieħu eżempju minna. U iħaffef ukoll biex mill-aktar fis naslu biex nibdew in-negozjati. Grazzi. Grazzi l rapporter sal rapporter għal ħidma li għamlet u issa nistgħu nagħlqu hawnhekk. Nagħlqu hawnhekk għallum u grazzi ħafna. Nirringrazzjakom.